Otwieram posiedzenie przerwane w dniu 23 września 2010. Mela, issa nixtieq niftaħ din is-sessjoni ġiet sospiża fi 23 ta' Settembru u mbagħad għandkom kollox fid-dokumenti tagħkom biex qed nara kommenti fuq il-minuti walek ma mela, qed nara ħadd li jixtieq jitkellem il-minuti adottati. Fuq il-komment ta' presidenza, nishtiq Nedilkom li nhar snin l-Ungerija kienet affettwata minn katastrofi kbira. Tajn ah-, aħmar tossiku ferm reservwar 26 persuna mejta ħafna nies eh, midruba l-ikbar diżastru tal-istorja tagħhom u lek nixtieq nur is-solidarjetà tal-Parlament tagħna ma' dawk li kienu affettwati minn din il-katastrofi. Kollegi, nixtieq nitbilkom l-attenzjoni għal fatt li għadda ħankun qegħdin niċċelebraw ir-raba' anniversarju mill-qtil ta' Anna Poliskovskaja. Forsi tiftakru li għatta' tħajjeta tipprova tġibet l-attenzjoni ta' nies għal dak li kien qed jiġri fil-Kawkassu ta' fuq. Il-ġurnalizmu indipendenti huwa importanti għal kull komunità u għalhekk aħna nixtiequ hawnhekk nagħtu rikonoxximent tagħna għax-xogħol li għamlet isa biex tiġġieled tal-libertà tal-istampa. Aħna ddeċidejna illi ħansemmu binni tal-Parlament Ewropew għalija ħanfakru wkoll ġurnalist avukati oħra li kienu iġġieldu għadrittijiet tal-bniedem. U kolna ħafna oħrajn ukoll illi għom. Iċ-ċirkustanzi ta' mewtom qatt ma ġew għat eh, maċ taħeddaw l-fuq, għom għalek għadin nisolbu li l-autoritajiet sissa biex jirrispettaw li sabta dritt u jwafqu din il-situazzjoni. Rodowi ġin na rzecz zniesienia kary Flasha ta' ottubru ħankun għadin iċċelebraw il-ġurnata internazzjonali mit-tneħija tal-pina tal-kapitali u nixtieq infakkar it-talba tal-Parlament Ewropew illi l-istati kollha ta' madwar id-dinja jkollhom moratorium fuq l-eżekuzzjonijiet. Il-mewt qatt ma tista' tiġi meqjusa bħala sentenza u eżekuzzjoni ta' ġustizzja. Per eżempju fir-Russja u f'pajjiżi oħra Burundi, it-Togo kollha doba dejjin dawn il-piri kapitali anke fil-Ġappun u l-Istati Uniti għadhom jiġu jeżegwixxu l-pina kapitali, u għalhekk naħsbu illi dibattitu pubbliku għandu jkun kontribut tajja biex nwaffqu din is-sitwazzjoni. Imbagħad idu wkoll ninkwetaw fuq in-numru ta' eżekuzzjonijiet li jsiru f'pajjiżi bħalma huma l-Iran u ċ-Ċina u aħna kuntatjena l-awtoritajiet ta' dawn il-pajjiżi sabiex nitolbuhom iwaffqu din il-ħaġa.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 Mamy dwa dni, dzisiaj środa, jutro czwartek. U issa sinjuri naddu mela għall-agenda. Ħakunna għadin naħdmu fuq għadin l-agenda f'dawn il-jumejn li ġejjin u kif binna ma' gruppi politiċi kien hemm ukoll numru ta' bidliet fiha. Bażikament il-maġġoranza tal gruppi politiċi jaqblu ma' dawn il-bidliet u għalhekk hekk ħanamlu l-erba illum għankunu għadin nżidu punt ġdid mal-agenda. Id-dikjarazzjoni fuq id-dispożizzjonijiet soċjali ta' Trattat ta' Lisbona. U għal dan iġu għadda pazzitu fuq diversità. Mistoqsija, propjament. ċoħe li jek taqblux naħu il-mistoqsija orali tal-kontenituri li kunu ntilfu fl-ibħra. Imbat, il-ħamis, il-votazzjoni ibdewa fil-11 nofs u inħassru il diskussjoni fuq il-rapport tas-sur manka fuq il-budget emendatorju taqsima 2 għaliex il-Kunsill għadu ma dottax il-pożizzjoni tiegħu u għalhekk m'għandniex niddiskutu. Fil-gwar ta' dawn il-proposti li għadni kif għamilt, għandkom kummenti kif ġobkom jekk għandkom issa tistgħu tagħmluhom, is-Sinjura ħotman Kolet tixtieq titkellem f'joġbok. President, l-IPP dejjem tilqa' diskussjoni fil-fond fuq suġġetti soċjali matul il-plenarja, però jkunu rridu jkunu imħejjin tajjeb u għalhekk fil-bidu fil-konferenza ta' presidenza kien ġi deċiż li